Friends, we start this meeting now and those who are Mela, nistaw nibdew il-laqa. Eventualment jinaqdu maħna dawk li għadhom maġġew xi tistaw titkellmu bil-lingwi kollha ħlif il-Kroat. Għanna wkoll xi gruppi ta' viżitaturi maħna nasinja xortier li stidnet għaxar ġurnalisti li jiġu hawnhekk sabiex isegwu l-votazzjoni fuq il-posted workers u ħajkun hemm ukoll min ħajħu filmat ta' xi sekwenzi waqt il-votazzjoni tal-kumitat aktar il qoddim Imbagħad kien is-Sur Schulze illi stedjan grupp ieħor illi ħajkunu qegħdin jieħdu filmat ukoll matul il-votazzjoni tal-posting of workers iktar tard is-sur Sirkiotis meta għatmana magħna aktar il-qoddim ħajkollu miegħu grupp ta' viżitaturi 55 ruħ fil-fatt li ħajsegwu l-ewwel punt ta' l-aġenda ġifiri l-udjenza konġunta ma' trasport għadna qegħdin nistennew is-Sinjura Deri biex tinnaqat magħna. Però nassumi li sabiex nkunu nistaw nżommu mal-ħin tagħna nistaw nibdew bil-mod il-mod sakemm tingħaqad magħna i. Nibdew l-ewwel bl-udjenza mela. Kundizzjonijiet ta' xogħol tal-ħaddiema fit trasport Nilqaw il-parteċipanti kollha speċjalment l-esperti tagħna mistednin illi ħajkunu qegħdin jaqsmu l-arfi l-espert tagħhom magħna matul din l-udjenza. Ħankunu qegħdin ħakun għadin attendu għal din is-sessjoni fl-imkien mal-Kumitat Trans kif tafu l-iktar messa trasport prominenti importanti u dak bitri fl-2000 tlettax kena kważi 3 kwarti ta' trasport kollu fl-Unjoni Ewropea fil-fatt li jisir fit-toroq u trasport fl-art u huwa design fil-mija fil-fatt tal-trasport bil-passiġġiera kollu. Malajna, bidejt bdejt bl-tradizzjoni tiegħi sinjura ħalli ma tilfux ħin. Issa 10.6 miljun ruħ impjegati fit-trasport u s-settur tal- um, tal-ħazna fl Ewropea. 10.6 miljun nerġa' ngħidilkom. L-evalwazzjoni turut li hemm abbużi fis-regoli tas-suq u regoli soċjali li jaffettwaw b'mod negattiv il-kondizzjoni tax-xogħol ta' daw is-sewwieqa. Pereżempju għandek ħinijiet ta' xogħol irregolari atipiċi iktar twal mill-medja meta mqabbla ma' setturi oħra u għandek ukoll fatturi ta' riski oħra li jgħat li jiġu indirizzati kif suppost, inkluż il-perjodi twal li il ħaddima jqattaw il-bot mid-dar, pressjoni ta' sħin, postijiet adattati fejn jistgħu jistrieħu u ħlas bbażat fuq il-prestazzjoni. Dana iżid kompetizzjoni bbażata fuq l-nafqa fuq l-ispiża u anki kultant jista' jkun hemm prassi illeċti illi ikomplu jżidu problema. Ikun hemm kompetizzjoni eh, li tkun inġusta u jispiċċaw ħaddiema li ikollok ħaddiema li ir dittijiet tagħhom jiġu miksura. Minħabba eh, natura ta' dan ix-xogħol hemm bżonn li nikkonsidraw leġiżlazzjoni speċifika għal dan is-settur. Dejjem ukoll fid-dal tal-inizjattivi oħra tal-Unjoni Ewropea li għandhom it li jtejbu is-suq il-funzjonament tas-suq tat trasport bl-arts. Fil-30 ta' Mejju ta' din is-sena fil-qafas tal-European The Move, il-Kummissjoni Ewropea adottat proposta l-direttiva tal-posting sa' dawn is-sewwieqa fis-settur ta' trasport blart, proposti fuq il-rekwiżiti minimi u massimi għal kull jum u għal kull ġimma tal-ħinijiet ta' sewqien, ta' sewqan il-ħin ta' ehm, mistrieħ, eccetera, u takograf ukoll. Issa l-lum ħankomplu niddiskutu u natu u koll l-opinjonijiet tagħna fuq dawn il-proposti u jina nishtiq nistieden issa kollega u l-ko-president tiegħi l-espert uh, fil-qasam ta' trasport u turizmu Signora Delli. U nistidina sabiex tgħidilna kentejn i dwar din il laqatana Signora Delli kieġbok. Signora President, Tassa u għata pjaċir għalija li nati merħba li l-kom il-koll nek għar nofsenar l-lum. Is-suq tal-ġar tal-prodotti permessa trasport brat u importanti ħafna l-Ewropa tal-lum u għalhekk Dan huwa settur li rridu nindirizzaw. Rrid ikolna settur sostenibbli u stabbli. U illi jkollu bżet possibilta u kapaċità illi iwassal li prodotti minn posta liħor fis-suq intern ma stabli wkoll fis-sens illi jrid ikollu trattament ugwali għal kull persuna li taħdem f'da settur ir-regola ewlenija għandha tkun li l-Unjoni Ewropea Tittama da kollu li tista biex il-kondizzjonijiet tal-ħaddiema fis-settur u meta ngħid kondizzjonijiet ovvjament irid ngħid kondizzjonijiet tajba. Kif smajna il-Komissjoni b leġislazzjoni ġdida fuq trasport bl-art, waħna naċċerta naċċertaw li dina il-leġislazzjoni twassal għal titjib ġenwin. u n-nies involuti fis-settur iridu iżommu u jirrispettaw ir-regoli. Għalhekk affarijiet għandhom x'jaqsmu mas-suq, kwistjonijiet soċjali, dawna kolla jridu jiġu ikkonsidrati flimkien it-fit biex ikollna riżultat bilanċat li jżomm f'moħħu wkoll il-valur miżjud li tista' ġib l-Unjoni Ewropea u l-benessri taċ-ċittadini kollha, il-Parlament ħekollu rwol ewlieni hawnhekk x'jaqdi sabiex dawn it-tiri kollha jkunu jistgħu jintlaħqu sew u sabiex ir-regoli jkunu rispettati għalhekk iridu ninaqdu sabiex nippruvaw nindirizzaw il-kwistjoni ta' social dumping ngħidu aħna. Dan huwa dak li tassew jas jimmina il-proġett Ewropew fil-qasam. Għalhekk tassew issa qed nistenna li jkollna dibattitu kontribuzzjoni ġenwini, seri, illi jenuna sabiex insolvu l-problema kif ukoll li jenuna nindirizzaw il-problemi illi l-Ewropa qiegħda tiffaċċa kuljum. Huwa minnu li fid-diskussjoni tal-lum Dan huwa kontribut importanti. Però ma nistax ninjoraw il-problema tas-sew, il-problema tal-supervizjoni, il-problema tal-letterbox companies, per eżempju. U dinna mhix sempliċi kwistjoni ta' paga minima imma titratta wkoll ħafna affarijiet, per eżempju, fejn jistrieħu il-ħaddiema ħafna affarijiet huma relatati ma' dan kollu u jina u inti, Sinjor President, għandna tirbiħet bejnietna ta' kif nistgħu ngħinu il-ħaddiema kollha fl-Ewropa. Fil-konklużjoni ta' dan ir-rapport, allura irridu illi kollna l-ħaddima kollha Ewropej li gawdu l-istess drittijiet u l-istess livell ta' protezzjoni ma jkunx għad baqa' iżjed ħaddima tal tini klassi. Aħna ħafna mill-membri tal-Kumitat ċan qegħdin hawnhekk sabiex jagħtu il-kontribut tagħhom għad-dibattitu. Grazzi ħafna Sinjura Delli. Issa għan nisimaw minant il-ħames esperti il-istidinna. U l-ewwel għanna għandna is-Sinjura van der Belt wara is-Sur Roberto Carillo u wara is-Sur Vronski, Dirk Engelhardt u s-Sur Rodriguez Medal. Nibda l-ewwel bis-Sinjura Fante Pelt, Policy Advisor fl-Assoċjazzjoni tal-Road Haulers Ewropew. Jekk iddu miż peak, grazzi. L-ewwel nett il-UETI jixtieq jirringrazzjak tal-li tajtuna din l-opportunità li nkunu hawnhekk illum u biex nagħtu l-opinjoni tagħna fuq il-pakkett fuq il-proposta tal-pakkett tal-, -pakket, tal ta' triq ta' trasport triq, speċjalment il-posting ta' sewwieqa. Issa, dil proposta xini tarra il-regoli tal-paga minima u btajja l-imħal sa jiġu rispettati meta sawi ikun ġi posted fuq territorju ta' stat membru ospitanti. Proposta twali tajt illi il-paga illi meta jkollok sewi illi jkun ilu iktar minn tliet ijiem skont kull xar kalendarju f'stat membru ospitanti u jiġi meqjus bħala posted u għalhekk il-paga minima u l-btajja annwali mħalsa jridu rispettati mill-banda l-oħra meta jkun qiegħed jagħmel eh, qed iġor merkanzija għal perjodu inqas jew daqs l-tijiem dana ma jiġix meqjus bħala posting u l-kabotaġ huwa dejjem posting idum kebidum. Il-proposta ta' regoli ċari ta' kif tista' tot dawn it-tlet tijiem. Għanna, mela, perjodu ta' xidma ta' kull jum inqas minn sitt u huwa meqjus nofstanar meta l-perjodu jaqbes is-sitt sigħar dan jiġi meqjus bħala ġurnata sħiħa u jgħid ukoll mod speċifiku meta il sewi jista' jistrieħ jieħu break il-periodu disponibilità wkoll fuq territorju ta' statmen membri dawn meqjusa bħala ħidma u kol, sijatta hidma u għalek toddom biex tara jekk hemmx posting jew le, però hemm ħafna u ukoll fil-proposta, per eżempju, transitu. Il-transitu ma jissamam kien fil-proposti. Aħna naħsbu illi għanna nejdu esplicitament li transitu għatma jiġi meqjus bħala posting u hemm ukoll inċertezzi dwar il-frażi salarju minimu, paga minimu. Allora, l-allowances, per eżempju, ta' kull-jum oħrajn li jenataw kull sija u xinu. Il-surcharge, per eżempju, Nasib ikun ħafna ħjar illi wieħed jiddetermina li ma huma meqjusa l-elementi bħala paga minima u li le u tajjeb ikollna l-lista sħiħa tal-elementi meqjusa bħala paga minima. Għaxek ma jkunx hemm definizzjonijiet ċari, diskussjonijiet dwar x'inhuma xi kostitwixxi paga minima ħadib hemmhekk. Ma ġenerali, naħna ħaġa tajba li għanna definizzjoni ċara ta' xinuwa posting u ta' xmuwiex u kif ukoll regoli ċari għal kalkoli, però nibżaw illi regola ta' tlettijiem li għatiġi tiġi proposta ħad tkun ta' zvantaċ li zed għal SMEs fi stati Membri żgħar kif ukoll kumpaniji fil-Istati Membri tal-Periferija. Ħanna ti eżempju biex niċċarakom il-punt tagħna. Mela, ejja nieħdu SMI sewa li qiegħda fi Spanja u tmur minn Spanja sa l-Olanda għandek isu ġimma biex tasal minn tarf sa ieħor minn Spanja sa l-Olanda u lura. Mela s-sawi jibda fi Spanja jgħaddi minn Franza l-madwar jumejn, is-suq Umbat mill-Belġu għal nofstanar u fl-axar jasal l-Olanda fejn umbat semmek iħot u jarġa jabbi. Issa, il-transitu minn Franza u l-Belġu għat ma jiġi meqjus bħala parti mill-posting u ħajħot u jerġa' jabbi fl-Olanda dana jieħu iktar minn ġurnata u dan allura jgħod bħala ġurnata sħiħa jerġa' jasal il-Belġu, fil-Belġu hemmhekk iħodd xi affarijiet dan ħajħun qas minn sitt u għalhekk għandu nofsinhar il-Belġu, ikompli għaddej u jasal Franza u emmek ħajħot u ħalek ħaj jieħu iktar minn ġurnata sitt sigħat, ġifieri jgħod bħala jumejn, u mbagħad jerġa' jmur Spanja. U dan l-istess sewwi jagħmel din biċċa xogħol xi ħames darbiet fix-xar. Skont ir-regoli ikun posted fi Franza isu 8 jew 10, fl-Olanda 4 jew 5 u forsi anki l-Belġu 3 skont kemm idum għaddej bl-attivitajiet tiegħu fil-Belġju. Biex tikkomplika l-affarijiet, kultant jagħmel xi kabotaġu ukoll fil-Lussemburgu Allura, emmek għal dawk il-fizzijat li għat emmek titħallas bis-salarju ta' Lussemburgu. Però s-sikurta soċjali dejjem ħat tibqa' fil spanja issa biex u ikun konformi ma' leġislazzjoni kull min ħaddem il daw in-nies għal kull sewi min ħaddem irid jagħmel kalkoli komplikati ħafna u jrid ikun jaf is-salarji inkluż ir-regoli fuq l-overtime l-allowances b'tajjel tal-pajjiżi kollha li għadda minnhom dan is-sewwieq. Aħna nibżgħu li hemm l-SMI e speċjalment ħajkollhom iqabdu aġenziji sewwa li jiswew ħafna flus daw l-aġenziji imma ma biss jafu leġiżlazzjoni differenti fl-istati membri għax ħafna drabi l-SMIs ma jkollhomx in-nies illi jagħmlu dan ix-xogħol huma U kull darba li jkun hemm xi bidla, kull darba li inti kollok sewwieq li għandu xi ħaġa ġdida xrid jagħmel f'pajjiż ieħor, hemm eh, min ħażmu jrid jagħmel kalkoli ġodda aħna nibżaw li dawn ir-regoli ħajwaslu għal pis enormi ta' amministrazzjoni fuq il-pajjiżi u mhuwiex fattibbli. Dawn ir-regoli jistgħu waslu wkoll għal inċertezza għas-sewwieqa għax jistgħu jkunu suġġetti għal leġiżlazzjoni differenti kull xahar. Il-proposta tipproponi wkoll xi regoli għal eh, obbligi amministrattivi. Għanna kuntenti li m'hemmx bżonn iżjed ta' rappreżentant għax dan huwa bista pis kultant fil-verità jiswa ħafna flus li tqot qabbat rappreżentant imma xorta għandek obbligi differenti li jistaw varjaw minn pajjiż għal ieħor kun hemm obbligi wkoll fuq ix-xufier sabiex ikollu ċertu dokumenti miegħu dejjem. Aħna l-darba oħra nixtiequ nitolbu li jkollna pjattaforma unika Ewropea li jkollok il-possibilità pereżempju illi tapplowdja dokumenti bħal pereżempju dokument A1, il-kuntratt tax-xogħol, il-payslips, u bekk ma joqgħodx ġorra miegħu xufier kull darba x'dana jagħmel affarijiet ħafna iktar faċli kemm għal min iħaddem u kemm fuq is-sewwieq li ma jkollux għalfejn joqgħod iġorri dokumenti miegħu fitrak. trak Bekk ukoll ikollna inqas ċans li jsiru żbalji jew li dak li jkun forsi jinsa. Nishtiq nsemmu ħagġoħra li importanti il-kompetizzjoni ġusta, situazzjoni attwali waslet minħabba differenza kbira li teżisti minn pajjiż għal ieħor. Ġili għandek differenza ta' pajjiżi li kollom pagat l-darbit inqas minn pajjiż ieħor u anke problemi minħabba il-sikurta soċjali. Issa nħossu li din il-kwistjoni mhix indirizzata. Grazzi ħafna l-attenzjoni, grazzi naddi issa l-kelma l-sur Parrillo, il-president tal-TF tal-European Transport Federation, sur Parrillo fidejk. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les parlementaires européens. Grazie ħafna President, membri onorevoli. Nixtieq imur dritt tal-qalba tal-kwistjoni għal-qofol. Jiena ma tħejjeċi PowerPoint presentazzjoni PowerPoint iżda xtaqt nifoka fuq il-kwistjonijiet ewlenin li għalina huma importanti. Diffiċli li, li eh, li ma tarax il-problemi, il-kwistjoniet kollha involuti, ħafna kjujiet twal u l-loris li jinsabu parkjati u mill-ETF zar il-siti fil 5 ta' ottubru tal-2017 għal darba ħrajna l-kondizjoni tal-ħajja miserabli li l-sewwieqa professjonali jridu ibatu meta jisoqu għal ċimatu għal xhur fl-Ewropa ma rajna xej ġdid f'dawn iż-żjarat il-żoni tal-pakjar m'għandhomx il-faċilitajiet sanitarji, il-hemm riħa tal-urina eh, u il- il-sawiqa rridu eh, um, isajru anki emmek fil-post hemm xirin ta' iluf ta', ta sowi f'din situazzjoni li TF issa tagħmel il-komunikazzjoni um, kontinwa permezz tal-social media. Aħna għana forum il-Facebook u mill eh, u għanna kontatti anke ma' Rumeni u l-Pollakki u xiftit minn l forum għandhom 45.000 eh, membri aħna nizaw il-medja soċjali biex n-informaw l-sawi għadwar proposti u anke biex jieħdu informazzjoni minn għandhom fil-gwazza kondizjoniet tal-ħajja tagħhom. Il-sitwazzjoni hija kerra ħafna. Jina nisanara li għanna rappresentant tal-BGL għonek organizazzjoni ta' min ħaddem li kopri l-iskartu koll. Il-ġimma li għaddit għajna f'Bukarest fej konnat eh, ma' grupp tal-sasawiqa li kienu għet jaħdmu mal-kumpanija tal-ġar mill-pajizi nordiċi lejn kienu jaħdmu lejn il ġermania rawna għal xi ritratti frigwant tal-punti fej jiġbru l-iskart u l-ħaddim rridu jaħdmu fuq dan l-iskart mingħajr xi tamir u laqas mingħajr xi eh, eh, kumpens eh, mizjut u jekk jilmentaw jitkaċċaw mix-xogħolhom u ma jitrattaw eh, jiġu trattati b'dan il-mod għax um, jistaw jiġu sostituiti u memx ma jistawx ehm, mumiex f'pozizjoni li eh, jgħamlu ehm, um, talbit u dim liġi għax huma rumeni vulnerabli. Um, il kondizjoniet kif huma eh, mumiex aċċettabbli rridu naraw leġislazzjoni fuq il-livell Ewropew biex intejbu s-sitwazzjoni tagħhom. Il-proposti mill-Kummissjoni Ewropea, però ma sabux eh, eh, u ma u soluzzjoni deċenti u aċċettabli għal ħafna kwistjonijiet kejja eh, illi huma puntatlu dan il-proposti fir-realtà ma jaħsbux fuq il-problemi soċjali u l-problemi ta' kondizjoni ta' xogħol f'dan is-settur. Aħna nixtieq nenfasizzaw illi il-proposti kollha e, jiddependu minn xuxin u ma mħaltin għandhom rabtiet ma xuxin e, perikolusi li tifoka fuq e, proposta nija minn ma tħares lejn il-proposti l-oħra u konsekwenzi ta' dawn il-proposti. Per eżempju, dawn il-letterbox companies Għat ma tista tneħħihom għal kollox jekk tapplika l-proposta tal-Komissjoni jekk għandek kumpanija li hija bażata fil-Belġu iżda għandha sussidjarju, kumpanija sussidjarja fir-Rumanija biex għal riklutaċ tas sewwieqa mbagħad għandhom il-ċentru tal-dispatching fi Slovakkja. Skont il-proposta ġdida tal-Kummissjoni, is-sussidjarju tal-, -tal, -tal, -tal, -tal, -tal, -tal, -tal, -tal japplika għal parti mhux għall-oħra. Dan ifisser li il-social dumping u il-drittijiet tal-sawiqa u il-sigurezza soċjali u l-kura tas-saħħa da kollu se se jibqa' kif kien. Firgwar tal-sewqan eh, u l-izmin biex jistrieħu Ir-ritorn eh, lura d-dar kif proposta mill-Komissjoni Ewropea mhix effettiva għandna bżonn ta' definizzjoni ta' dar tal-persuna, għandna bżonn ta' miżuri ċari dwar kif nistgħu eh, nikkontrollaw nimonitorjaw ir-ritorn tas-sewwi lejn id-dar. U għandha bżonn ta' dispożizzjonijiet legali li, fil-fatt dan jitħallas mill-kumpanija li eh, jieġa lura f'daru. Sfortunatament m'għandix bżejt ħin biex nitlu fil-kwistjonijiet kollha kemm huma per eżempju is tal ta' żmien tal biex jistrieħu um, fej qalu li dan se jgħin il-sewwieqa biex jerġgħu lura malajr, iżjed malajr lejn djarhom. Uh, se kolli nitħaq bihom dawn għax irridu nkunu kawtijek se tbiddel il-ħinijiet ta' driving u ta' rest time il-Komissjoni se tajt sekonna b'effett immedjat fuq il-direttiva dana se jżidu il-ħinijiet tal-sewqan tas-sewieqa. Għanna nkunu kawti hemmhekk issa fil tal-posting. Jiena naf biċċar li l-Empel, il-Komitat l-Empel se jivvota l-lum fuq il-rapport dwar il-posting tal-ħaddiema. Trasport huwa settur sensitiv ħafna għanna diversi tipi ta' trasport uh, inkonċernati minn din direttiva tal-posting u għalek huwa essenzjali li trasport bitri għanna nċatta birre għajek uh, eh, fil tal-posting. Xinu ma l-proposti tal-ETF allura? Mela, fuq il-kumpaniji marufin bħal letterbox companies, l-uniku mod effettiv biex tiġġildilhom huwa li tintroduċi ħtieġa illi parti sostanzjali tal-attività tal-vettura isseħ fil-pajis fejn il-kumpanija tkun stabilita jekk dan mhux il-każ mhux se jkollna l-possibilità li jkollna rimedju effettiv biex naħdmu fuq dawn il-kumpaniji letterbox fuq il-driving and rest time il-regoli jridu jibqgħu kif huma. Jiġifieri il-, il, il E, Ġifri li wieħed ma jistax jistri fil-vettura u mhux se jkun hemm deroga minn 45 sija. Impossibbli li nistgħu naħsbu li nistgħu nkomplu għaddejjin xi derogi għaddejjin u fil-gwar ta' ritorn lura d-dar ma nistax niddiskutu ħillum. Rridu nistennew sakemm ikonna definizzjoni ċara dwar it-tifsira tagħhom. La darba nkunu nafu kif din regola tista' tiġi applikata u la darba tiġi garantita, tkun garantita li il-vjaġġ lura li dar ikun koprut mill-kumpanija kif inhu l-kas l-lum nistgħu nħarsu lejh. Mbagħad nistudjaw fir tal-posting, għandna bżonn ta' miżuri ta' nforzar ta' settur li huma speċifiċi għal attoro. Istada' daqshekk E, għanna bżon biss ta' miżuri ta' nforzar partikolari għal frigwat tal-trasport bit-triq e, għalina muwiex accettabli illi nikonsidraw li trasport bit-toro jitneħa minn din id-direttiva. Il-posting jista' jiġi kontrollat u kontrollat sew. So per eżempju bluzu tal-takograf, eh, intelligenti smart takograf u li tjef kontent eh, illi dan il-dibattitu għet iseħ fil-Parlament Ewropew. U meta nisimaw li l-membri tal-Parlament jgħidu li huwa assolutament impossibbli li wieħed jaħseb dwar l-użu tal-smart ta' qabel l-2034 u jitqu ta' kollu. Aħna nasbu li l-ismat takografs jistaw jiġu introdotti fi żmien sentejn e, e, mill-2019 mill-introduzzjoni tagħhom u l-istess kabotax. Isma takograf jista' jgħin biex jagħmlu ikollok il-monitoraġġ tal-kabotax Ovvjament mux biss il-spot li ta' l-ICMR ukoll. U għalhekk nixtiequ naraw u din hija konklużjoni tiegħi li nieħdu miżuri kollha meħtieġa biex indaħlu fis seħ il-prassi dak li intqal mill-President Juncker xi ftit ta' snin ilu xogħol ugwali eh, paga ugwali fl-istess post tax-xogħol. Naħseb li dak kien importanti ħafna u nixtiequ naraw iżjed mill-kliem iżjed fatti u aħna lesti nikobelaw b'mod kostruttiv biex libertà tal-moviment tal-servizzi u tal-prodotti jistgħu jibqa' dej bla xkel. Anki għal ħaddiema grazzi grazzi li sur Parrillo issa l-kelma li sur Vronski, il-President tat Trasport u tal-Loġistika fil-Polonja. Il-kelma lilek.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 u nishti eh, nitkellem dwar il-kondizjoni soċjali tal-xogħol hemmhekk u xiftit fuq il-pakket tal-mobilità u jekk verament se jsolvi l-problemi kollha l-ewwel net jekk inħarsu lejn kif it-trasport eh, fuq it-torro żviluppa mill-ħamsinijiet, sittinijiet u sebgħinijiet il-qoddim. il qoddim il forsi se jkonna l-qabżal u dim mod teknoloġika fis-snin li ġejjin. Il-konsjonijiet ta' xogħol eh, it-tejbu kontinwament u forsi fil-ġejjin bikrija il-xogħol ta' sewwieqa se jkun anki teleworking u anki suqu l-loris minn djarhom stess il-konsjonijiet ta' xogħol eh, saru aħjar eh, kifet, iżda nixtaqt illi dawn il-kondizjoniet eh, bażiċi ehm, ġew maħluqin mill-organizzazzjonijiet il-kbar tal-ġar eh, minn fuq it-torra ehm, Ewropej. Jiena naqbel ma' Sur Parrillo l net għandek eh, problema ta' sigurtà, għandek attakki fuq it-torra, għandek inċidenti u għandek problemi oħra dik l-ewwel problema, mbagħad problema tan-nuqqas tal-parkjar għandna xi 30,000 eh, eh, parkeġġi passijiet biex tipparkja inqas l ewropa u mbagħad għandek bżonn il-faċilitajiet m'hemmx fejn torqod għajr fit-trakkijiet stess tal-sewwieqa. U ovvjament dan ifisser riskju għal ħaddiema kif ukoll għal prodotti li jkunu qed iġorruhom Problema kbira oħra hija l-ġar tal-prodotti minn żewġ estremitajiet fuq reġunijiet periferali tal-Unjoni Ewropea, jiġri għandek bżonn ħafna żmien hawnhekk biex ġorrom eh, Per eżempju, għandek il-traffiku li kunet jisu eh, ehm, veloċità fuq il-highways umbat eh, eh, fi zminiet oħra mandekx u umbat anki għandek zmin fejn il-sawi għajridu jordu umbat għandek jek għandek no fuq il-torroq problema minn Varsavja sa Brussel għandek 13.500 kilometru u għalmenu tlet sijat eh, tal-dan il-vjaġġ u għaf jisbitċa f'xi traffic jam. Ġifri l-ħinu tora huwa problema kbira. Problema fejt tor ukoll. Pakket tal-mobilta ma jaħdimx fuq din problema reali li sewi għatana jridu jiffaċċawa. Pakket tal-mobilta għalek fil-fema tijaj siħloq problemi ġodda. Aħna tiġarri resaqna l-punt li il-kabina tal-sewwieqa bħalissa u ma mamrin sew. U f'pajjiżi fejn is-sewwe għandhom bżonn jorqdu ġili jisib illi illi anki fil-pajizi li huma fqar għandhom għandhom il-trakkiet mamrin aħjar. Dan il-pakket ma jħux dakollu in konsiderazzjoni. hemm problema reali frigwat ta' faċilitajiet biex jorqdu x'imkien ħafna aħna fl-Unjoni Ewropea nitkellmu ħafna dwar l-ugwaljanza. Ovvjament għandna bżonn l-ugwaljanza, ovvjament għandna bżonn il-paga l-istess għal kulħadd. Iżda kullimkien fl-Ewropa kulħadd irid jaqla l-istess paga is-sewwieqa fl-Ewropa iżda dina se solvi problemi l-oħra fl-Ewropa grazzi għall postjar tad-direttiva tal-posting tal ħaddima daka ikopri biss wieħed fil-mija tal ħaddima Kif se verament se niksbu l-ugwaljanza jekk naħdmu biss fuq wieħed fil-mija tal-ħaddiema? Demagogija biss din. l-ugwaljanza f'post wieħed eh, jista' tista' tfisser l-inugwaljanza x'imkien ieħor. Pereżempju, żewġ sewwieqa jaħdmu għal kumpanija Pollakka wieħed imorru wieħed imur fi Spanja u wieħed fl-Ungerija. Wieħed isoq. Eh, wieħed la xi eh, eluf ta', ta, ta, ta euro waqt li liħor jaqla bis 1500 euro. Għall-istess xogħol. U naħseb li l-ingwaljanza nistgħu naħdmu fuqha. illi tista' toħloq l-ingwaljanza x'imkien ieħor biex inwetqu il-kondizjoni tal-pakket tal-mobilta, aħna se jkonna eh, nkunu nafu il-dispozizjoni franċiżi kif għamilna dawn ir-regoli li aħna ġbarnijom. U ma huma ammont ta' xogħol enormi. kif eh, negozju żgħir fl-industrija tat trasport kif se jkun jista' jitgħallem dan dawn il-liġijiet kollha involuti? Minn dak tista' tikkonkludi li l-liġijiet nazzjonali huma komplikati ħafna u anki l-liġi tal-Unjoni Ewropea hija komplikata essenzjalment ma jistax ikollok derogi mill-regoli tal-posting. Dan se jfisser ħafna burokrazija għal kumpaniji li qed jaħdmu ħafna swieq differenti 80% tan-negozji huma żgħar eh, mikro anki ġili jkunu eh, saweqa qabel li mbagħad eh, saru indipendenti u saru kommerċanti jixtru it-trakit tagħhom u ġili il-membri familjari tagħhom ikunu membri tal kommerċu ukoll tal-kumpanija tagħhom ukoll. Kif daw kif se jkunu jistgħu jaħdmu bil-liġijiet involuti mhuwiex possibbli eh, hemm wis xogħol għalihom hawnhekk Eh, tista' tħares lejn id-differenzi fil-pagi u koll. Dan mux, differenza ma tfissirx id-dumping, menx ksur ta' ċiliġi, il-differenzi fil-pagi hija il-riżultati tal-storja differenti f'kull stat membru. Dawn il-firdiet differenzi qed jitnaqsu eh, ma' xogħol tagħna waqt li nimmodernizzaw. Eh, ma nasibx li l-differenzi fil-pagi jistaw eh, għandhom jinħol u mill-amministrazzjoni eh, differenti. Il-trasport tal-industrija u hija industrija li għandha ħafna sewi għanneqsin fil-Polonja għanna xie 4,000 sewi għan għas mill-li għanna bżon il dawn il-sawiqa jista' jbidlu minn min iħaddimhom u malajr jagħmlu hekk. Min iħaddem se jkollu bżonn se kollu bżon xar biex ibiddel sewwe jist u nistaw noħolqu l-regolaritajiet il-pakket tal-mobilta jista' jillimina mill-suq tax-xogħol dawk il-persuni illi suq eh, ġimaħlu għalihom ma kienx biżejjed ħin, eh, però nirringrazzjakom għal din l-opportunità. Grazzi ħafna, Sir Bronski. Issa nixtieq li nisidan l-Sur Engelhardt mill-Kolleġġ Germanis għal-Federazzjoni tal-Rimi tal-Iskart. Signora President, Aziz, membri tal-Parlament Ewropew, l-ewwel net nixtieq ringrazzjakom ħafna ta' din l-istedina. Illi aħna l-qajnija, issa fuq il-pakket ta' mobilità nixtieq ngħidu xi ħaġa minn perspettiva Ġermaniża iżda qabel ma ngħid hekk nixtieq ngħid ħaġa fuq il-Federazzjoni tagħna, il federazzjoni Federali għal rimit tal-iskart li bħalissa qiegħda tkopri 7000 kumpanija fil-qasam tal-loġistika fejn hemm ħafna vetturi li qed jintużaw għal dawn is-servizzi. Aħna l-ikbar federazzjoni fil-verità f'dan il-qasam il-qasam tat trasport tal-merkanzija bħalissa qiegħed ikun faċċat minn ħafna sfidi gbar. Aħna qegħdin naraw li l-kapaċitajiet qed jaslu sal-limiti u aħna qegħdin nippruvaw naraw kif nistaw nkollna informazzjoni minn qabel anka dwar il-kontratti. Il-nuqqas ta' sewwieqa verament għadha tkun problema bħalissa mhux biss il-kumpaniji tal-ponent tal-Ewropa li huma affettwati iżda anke dawk tal-vant tal-Ewropa li għandhom nuqqas ta' sewwieqa u xufira jiena naħseb li jekk maħniex ħanoħdu azzjoni ħajkollna problema kbira minħabba li mhux ħajkunna iktar nies li jixtiequ jagħmlu dan ix-xogħol. U b'hekk naħseb li parti importanti mill-ekonomija tagħna ħadbati ħafna u tgħaddi ħafna problemi minħabba fekk aħna nixtiequ illi konna iktar kundizzjonijiet tajbin kummerċjali u anka ħalli noħolqu iktar postijiet tax-xogħol u anka jkollna armonizzazzjoni tal-pagi. Il-vantaġġi fil-fema tagħna jistgħu jkunu marbutin ma' takograf iva digitali, ista naħseb li dan it-takograf għandu jaħdem kemm jista' jkun b'mod effiċjenti għandu jkun implementat minnu fih illi aħna konna kondizjoni tajbina għal kulħadd ħalli bekk inħeġġu lil kulħadd biex ehm, jixtri dan dan jista' iwassal ukoll għal ehm, iktar garanziji fl-Ewropa. Jiena nixtieq illi nitkellem ukoll kol sem il-Ġermanja. Kull sena qed ikun hemm 30 elf persuna illi qed joħorġu bil ehm, bil problemi ta' baga u aħna qegħdin naraw illi din hija xi ħaġa li taffettwa ħafna miċ-ċittadini u li tikkawża ħafna rabja wkoll. Hemm żewġ avvenimenti importanti ħafna illi saru f'dawn l-aħħar ftit sekli liberalizzazzjoni tal-Awtorità tat trasport U anka l-fat li kanna 12 stat membru ġdid, naħseb li dawn huma affarijiet li affettwaw ħafna s-suq ta' trasport. Anka f'dak l-għandu x'jaqsam it-twessieħ tal-Unjoni Ewropea, l-ispejjeż tal-pagi, per eżempju dik kienet xi ħaġa li affettwat ħafna. Dan l-aħħar kien hemm studju Franċiżi li kien ippubblikat fuq differenzi ta' bejn il-Pragi. il pragi hemm differenza bejn 300 sa 3000 u l-istess ħaġa wkoll kienet eh, stabilita fil-każ tal- eh, tal-kontribuzzjoni soċjali anzi, fil-reżempju fil-Bulgarija xi 6,000 euro fis-sena u fil-Belġi 16,000. 56.000 jista jirċivi ehm, sewi qabel u fir-Rumanija ħafna inqas. Daw mhux affarijiet li aħna nistgħu ngħidu li mhux daqshekk tajbin. Aħna nafu li ħafna mill-vetturi għandhom l-istess jimmorru bl-istess destinazzjonijiet u anka u għal madwar l-istess um, trajettorji, issa rridu naraw ukoll jekk uh, dawn l-istati membri l-ġodda li xorta waħda qegħdin jagħtu pagi u kundizzjonijiet inqas minn ħaddieħor għandhomx um, ikunu aċċettati. Dan huwa ta' pis anka fuq is-sewwieqa u dan hija poġġi iktar pressjoni fuq il-fatt li ma tantx hemm daqshekk sewwieqa. Jiena naħseb li kien hemm kumpanija tal-Litwanja wkoll li ħajkunu stabiliti band oħra. Issa xħaj jkunu l-izviluppi tas-suq u konsekwenzi se jkollhom. Ħana tikom eżempju ieħor ta' kumpanija tal-van tal-Ewropa li qiegħda toffri s-servizzi f'pajjiżi oħrajn. Hemm elfejn u elf 200 eh, il-vettura illi għedin b'mod permanenti jaħdmu fil-Ġermanja, eh, l-uf fil-Franza. Minajr ma jkun hemm ir-reġistrazzjoni tal-ebda wieħed minn dawn il-vetturi f'dawn il-pajjiżi jiena ma nixtiex li nikkritika pajjiż partikolari wieħed, Tista' naħseb li dan il modell tal-business model huwa xaġa li tissir iktar popolari, u għek għetnu rikom u koll artiklu li der fil-gazzetta li għet jispiega ħafna fuq il- il-pozizjoni ħadu trade unions għalli jġillu kontra social dumping fil-Rumenija. Jiena naħseb li il-parteċipazzjoni tas suq mhix qed tkun mifruxa tajba, U hemm ukoll u ukoll ta' sewwi aħna nafu illi fil-prattika hemm ħafna affarijiet oħrajn li qed nosservaw. Pereżempju, is-sewwieqa qegħdin imorru lura mhux dejjem fl-istess ħin lura lejn id-dar il-ħin tal mistrieħ qed ikun tajjeb biżejjed u qiegħed qegħdin jgħaddu fil-parking places fit-toroq. U dawn mhumiex kundizzjonijiet tajbin li jikkorrispondu ma' dak li aħna nistennew mill-kundizzjonijiet għall ħaddiema f'tas-seklu 21. Jiena issa se narikom fl-slide li jmiss hawnhekk gazzetti fejn juru dawn l-inċidenti ta' traffiku fejn kienu voluti trakkijiet kbar nhar l-erba li għadda fil-Ġermanja. Nina kif nista nerġa' ngħidilkom dinja xi ħaġa li tħassibna ħafna, apparti mill kundizzjonijiet li mhumiex dinjutużi u tajbin għal ħaddiema jiena naħseb illi dawn huma affarijiet illi verament juruna illi rridu nagħtu attenzjoni partikolari issa fuq dak li aħna din nitolbu minnħat tal-federazzjoni tagħna għandna bżonn ta' kompetizzjoni iktar ġusta, kondizzjonijiet tal-ħaddiema aktar tajbin u li nwaqfu darba dejjem social dumping u l-dumping tal-pagi wkoll. Li konna implementazzjoni minnu fieħ u effiċjenti ta' takografu fl-istess ħin anke fuq il-kabotaġġ jekk ikonna biss eh, ukoll ċertu ugwaljanza bejn dawn il-dispozizjonijiet soċjali din nistaw niċċettaw umbat iktar liberalizzazzjoni. Ir-regoli tas-suq u anka l-aċċess għal-xogħol għandhom ikunu miftuħin għal kull parteċipant tas-suq u għal kull klassi ta' sewwieqa. Jiena naħseb li apparti minn hekk iridu naraw illi il-vetturi u s-sewwieqa rridu ikunu obbligati illi ikunu reġistrati u ma jistawx ukoll jihdu l-ħin tal-mistrieħ fuq eh, it-torq iżda f'postijiet għandhom jihdu f-postijiet fejn verament jistaw jistrieħu. Irridu naraw illi noslu għal rispett sħiħ ta' dawn ir-regoli minħabba li għandna l-impressjoni illi hemm ħafna xorta waħda minkejja regoli kollha li għandna minħabba li meċ tkun hemm kontro l-implementazzjoni tajba bizzejiet. Nittama li din ħatoħodna fid-direzzjoni tajba, grazzi. Thank you, uh, Mr. Engelhardt. I will now give the floor to Mr. Rodriguez. Grazzi ħafna Sassur Rodriguez Medal, id-direttur tal-Confebus. Jekk joġbok. Għan nofsnar tajja li kullħad, grazzi ħafna tal-din l-istadina tal-li t-permettu li t permetu li n prezentalkom u kol il-perspettiva tas settur tal-linja li verament hija xi ħaġa importanti anke fl-Aġenda Ewropea. Il-Confebus hija l-Konfederazzjoni Spanjola tat Trasport bil-Basis u bil-Coaches għanna 3500 kumpanija li għandhom flotta ta' 42.000 vettura illi tagħti servizzi illi jaqdu xi 8.000 municipalità fi Spanja hemm xi 80.000 ħaddiem u għanna turnover annwali ta' 3 biljun euro kontribuzzjoni fiskali ta' biljun euro fis-sena u rridu nisomu f'moħħna wkoll illi il-trasport bil-coaches u l-buses jagħti servizz lil 1750 miljon passiġġier fis-sena, 52% ġifieri ta' trasport kollettiv tal-passiġġieri. U huma tnejn minn kull tliet trasport eh, vjaġġ ta' trasport pubbliku fi Spanja hija tisir propju b'dawn il- vetturi. Il-sewwieq huwa l-kuntat dirett li l-vjaġġaturi kollu mal-kumpanija. Fis-sena 2014 jiena pparteċipaj f'dan l-istudju u dan kien studju li sar mill-Federazzjoni Francisco Carell u uh, li għamel analiżi tal-kondizzjonijiet tas-sewwieqa tal-vetturi tat-trakkijiet f'kull pajjiż u aħna analizzajna id-drittijiet kollettivi li għandhom il-ħaddiema, drittijiet tal-ħaddiema fil-kontest ta' trade workers, jekk għandhomx id-dritt li jsibu fi, trade unions, il-ftehim kollettiv jekk hemm xkufim kollettiv jekk hux fuq il-livell tal-kumpanija reġjonali u kala nazzjonali u rajna li kien hemm ħafna kumpaniji differenti anke fl-istess pajjiż rajna illi il-ftehim kollettiv mhux dejjem kien japplika kullum kien bl-istess mod. Pereżempju fl-Ispanja aħna rajna illi kien hemm differenzi fil-pagi, anke fil-Ġermanja u anke pajjiżi oħrajn anka emmek rajna li minkejja l ftehim kollettiv kien hemm ċertu kumpaniji li kienu qed jagħtu paga iktar baxxa lil ċertu ehm, mill-ħaddiema anka l-ħin tal mistri Aħna rajna li kien hemm nuqqas ta' rispett ta' regoli li sanzjoniet ma' jkunx qed ikunu implementati bl-istess mod kullimkien, ċertu ksur tal-liġijiet kienet ikun sanzjonat mod u f'pajjiżi oħrajn f'mod ieħor u anke il-kontratti kienet ikunu stabilati stabilit mod differenti, termini tal-kontratt ukoll. koll kienet bidlu għal-bidla fil- kienet waslu għal-bidla fil-kondizjoni tax-xogħol. U anka il-perjodu li matulu jista' jiskerċa persuna u kol fċertu pajzi kena 15 ġurnata fuħrajn kienet differenti. Aħna fis servizzi internazzjonali illi jitilqu minn Spanja l pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea qegħdin u konna sefa affarijiet li smajna min-naħa tal-kollegi tagħna. Hawnhekk kellum fil-preżentazzjonijiet. Aħna naħsbu li kumpaniji żgħar u daqs medju ma tantx għandhom daqshekk eh, mhux qed joħolqu daqs problema ħabba li huma ma jafux eżattament x'nu huwa minnhom hemm pajjiżi li għandhom bżonn ċertu formili, jitolbu ċertu formili, hemm pajjiżi li jitolbuhom biex jirreġistraw rbieħom li jkollhom prezentazzjoni legali jew le li l-paga minima tal-pajjiż għandha tkun implementata issa jiena xtaqt insemmi dan mal malaj biex ngħidilkom li mhuwiex faċli li kumpanija ta' trasport tattoro toroq tkun qed tipprova topera anke barra mill-pajjiż fejn hija bbażata parti minn hekk aħna qegħdin naraw illi fil-fatt il-vjaġġ li jitlaq minn post ehm, fl-Ewropa u jispiċċa f'pajjiż ieħor, differenti mill-post tal-oriġini. U jew il vjaċ il vjaġġ fil-fatt wassax biex eh, jiġbor passiġġieri minn pajjiż membru ieħor jgħaddi forsi minn eh, pajjiż terz, issa dejjem ikun għadda minn stat membru. U hemm sitwazzjonijiet ukoll illi jista' waslu għal eh, servizz għal ta' servizz internazzjonali. F'Mejju, per eżempju, l-iskejjel jispiċċaw u wieħed ikun jista' immur fi vjaġġ ħafna drabi f'Ruma jew Pariġi jew kella postijiet oħrajn fl-Ewropa immorru bil coach u ma jkunux għedin jiġbru eh, nis oħra ġifiri kollha il-servizz ta' bibin maluqin iżda l-liġijiet tgħid xi ħaġa iżda fil-prattika hemm ħafna kontrolli u sanzjonijiet minħabba li huwa diffiċli li tispjega lil pajjiżi oħrajn x'nuha is-servizz eżattament huwa bażi tal-ima rekwiżiti. Ġifieri aħna meta rajna l-pakkett li tippreżenta l-Unjoni Ewropea naħsbu li l-Kummissjoni Ewropea għamlet sforz biex timplementa dan f'perjodu ta' żmien twil ħafna ħalli tara kif tista' telab ċertu problemi iżda mill-perspettiva soċjali jkolli ngħid illi aħna rajna li għamlet ċertu sforzi l-Kommissjoni Ewropea hemm ċertu affarijiet li jistgħu jitjiebu xorta waħda, pereżempju. L-aċċess għal professjoni tas sewwieq din għandha tkun miftuħa kemm fis-settur tat trasport tal merkanzija u anke trasport tal-passiġġieri. Għalina aħna naħsbu fl-aħħar mill-aħħar illi qed nżidu rekwiżiti minħabba illi huma marbutin iktar ma' trasport tal-merkanzija ġifieri rridu nagħmlu forsi differenza bejn is-setturi differenti aħna rridu naraw illi s-servizz tat trasport li jingħata miż-żewġ ehm, setturi differenti huma differenti. Aħna naħsbu li is-settur ta' trasport tal-merkanzija huwa speċifiku ħafna u differenti minn dak tal-passiġġieri u r-reviżjoni tal- ta' dawn ir-regoli tal-Unjoni Ewropea Irridu naraw kif se tapplika aħna fis-settur tal-vjaġġi tal-passiġġieri nafu eżattament x'inhi d-definizzjoni ta' trasport internazzjonali, ta' servizz ta' trasport bħal dan u jekk ikun hemm servizz li jingħata lil pereżempju grupp ta' studenti li jkunu qegħdin jagħmlu vjaġġ, din naħseb li dan huwa perjodu verament qasim minħabba li din hija attività illi ma tistax tkun istanzjon minħabba li l-kumpanija mbagħad ħajkollha ċertu konsegwenzi u kol ħalkolot tbati minn dawn il-konsegwenzi apparti minn hekk anke l-ħin tal-mistrieħ Naħseb li f'dan il-kuntest irridu aħna inqablu l-affarijiet li għandhom xaqsmu ma' xurxin u mhux affarijiet differenti jekk qed nitkellmu fuq il-trasport tal-merkanzija ma nistgħux inqablu dan il-ħin tal-mistrieħ li jkun hemm bżonn mal-ħin tal-mistrieħ tal għal-sewwieqa tal-vjaġġi ta' passiġġieri. Nafu li dan huwa messaġġ importanti ħafna, aħna dejjem ngħaddu il-messaġġ li misri huwa importanti u jiena nixtieq ukoll ngħid grazzi għal din l-istedina Nixtieq nirringrazzjakom ukoll talli organizzajtu dan l-avveniment ħalli bekk niffaċilitaw daqsxejn il-koordinazzjoni bejn l-Istati membri u l-mod ta' kif rridu naqsmu informazzjoni bejnietna l-Istati membri minħabba li l-Istati membri fil-periferija bħal Spanja qegħdin nagħmlu aħna attività tat trasport li tkun diffiċli għalina li mbagħad aħna nkunu nafu eżattament ċet jiġi fil-pajjiżi ġirien tagħna, ġif importanti naqsmu l-informazzjoni. Grazzi ħafna tal-interventi kollha. Issa nixtieq illi ngħid illi kull kollega ħajkollu l-opportunità li jitkellem u irridu il-wieġbu wkoll għal dawn il-kummenti tal-membri. Nibdew bir-rapporter fuq l-istazzjonar tal-ħaddiema il new espert tal-pakket tal-mobilta sa' Signora si għapu għajotja. Grazie ħafna. Ha, nitkellem bi Finlandi, sinjuri, li għandi ċans li nitkellem bil-lingwa tiegħi. U jina ħankun qiegħda nifoka l-ewwel fuq xi punti partikolari. Fl-opinjoni tagħkom għalfejn il-leġislazzjoni attwali ma srilix monitoraġġ tajba biżejjed għalfejn mhix qed ikun hemm monitoraġġ tal-implementazzjoni tagħha. U Fl-opinjoni tagħkom il-kumpaniji m'għandhomx jiġu kastigati tal-li qegħdin jiksru il-liġi e Bażikament, ġifieri l-Unjoni Ewropea permess di leġizazzjoni qed tagħmel qed tagħti kastiki kollettivi biex ngħidlek u dawk li ħajbatu mhumiex neċessarjament dawk illi kisru l-liġi. u x'jistgħu jkunu l-miżuri li permezz tagħhom kumpaniji li ma jirrispettawx il-liġi jiġu sanzjonati mingħajr ma ibatu oħrajn li fil-verità huma qegħdin jagħmlu xejn ħażin. Issemmew ħafna problemi minn kellima problemi laqas bissu ma' klużi fil-lista ta' affarijiet għadin nippruvaw nirranġaw permezz li leġiżlazzjoni għax għandna nagħmlu qed nistaqsililkom mill-esperti. Kif nistgħu aħna insibu it-tarf ta' problemi illi per eżempju indirizzaw il-ħin tal-mistrieħ u l-faċilitajiet. Grazzi, Sinja Gilgan, il-kellim li mess bat Smjela Bajova li hija eh, rapporter fil-Kumitat tal-Impjegi. Grazzi, Signor President, jiena Iva rapporter tal-emp imma wkoll ix-shadow rapporter tad-direttiva tal-posting of workers li ħanifutaw fuq għadal waqt Għalhekk dana ismiħġi f f'mument ideali Issa, fuq il-votazzjoni li jmiss. Għanna premessa fejn qed nitolbu illi nindirizzaw il-kwistjonijiet li semmejna aħna tal-trasport fil-pakket u nixtieq ukoll nitolbu salvagwardji speċifiċi sabiex niżguraw illi nindirizzaw ukoll il-moment ta' transitu meta jidħlu fizzeħ iż-żewġ eh, pakketti. Jiena nista' tkellem għad infinitu ma' hawnhekk imma ħan nifoka fuq xi aspetti l inforzar Ħafna mill-problemi qegħdin hemmhekk għaliex ir-regoli mhux qegħdin jiġu nfurzati kif suppost dejjem ħajkun hemm kumpaniji illi jippruvaw jiffrodaw u dejjem irridu nirsistu għalek għalhekk m'għandniex nikkomplikaw wisq l-affarijiet għal dawk li għallin inqas jridu jirrispettawhom. Kif nistgħu nsibu bilanċ allura bejn l-infurzar u regoli l-ġodda u skont il-kellima fl-opinjoni tagħhom x'inhuma l-ikbar problema li m'hemmx bizzejat kontrolli jew m'hemmx bizzejat eh, regoli. Imbagħad il-protezzjoniżmu eh, fl-Ewropa Eh, bħat, mirħadu mir raġuni fi ħafna stati membri naqdu mal-Unjoni Ewropea kien propju su uniku, pero saqat nidu l-impressjoni illi hemm bżonn li jintellaw frontieri ġodda bejn il-pajizi, għala kif nistaw nevitaw illi dawn il-proposti ħajkun hemm pis amministrattiv sproporzjonat fuq il-kumpaniji u l-ħaddiema. Grazzi. Is-Sur Van de Kamp, rapporter fit-Tran fuq il-ħin ta' sewqan. Żewġ minuti, grazzi ħafna. Żewġ mistoqsijiet li xtaqt nagħmel jien. L-erba kellimi kellima tagħna tal-lum imma speċjalment is-Sur Engelhardt u rappreżentanti tal-UETR semmew il-kwistjoni tal-parkeġġi minn ħajħallas jom daw naqbel mal-Kummissjoni ma naqbel ukoll mal-Kumitat Ampl il-postijiet ta' parkaċ huma l-sfida l-ġdida. Għatin insaqsi l senjur Pollak minn ħajħalla sal-jom daw, da ma jistax isiru sempliciment permess ta' sussidi mill settur pubbliku, għalla settur privat ħajħallas It-tini net, digitazzjoni, jina rajt dan il-ktib miktub minn negozjant Pollak kif tista' taqra t settur ta' trasport. Forsi nistgħu nevitaw il-problema tal-karti eh, billi ners użjat lejn id-digitalizzazzjoni. Issa, Ikolli rammetti li kont tassew Ix-xukjat meta smajt bit-teddida li qed jiffaċċjaw l-SMEs, dak kollu li qalulna l-esperti dwar l-SMEs. Il-mistoqsija tiegħi hija lura għall-Kummissjoni Ewropea li m'għandha fej twieġeb immedjatament imma qegħdin nagħmlu l-ħajja tassew diffiċli għall-SMEs biex ikomplu jkampaw fis-settur tat trasport internazzjonali għalhekk forsi ir-rappreżentant tal-ETF tista' tgħidilna xi ħaġa grazzi ħafna Sur Van de Kamp. Nadi issa assur Baħ li qed jikseb opinjoni ta' ampel fuq is-suġġett. Grazzi, Sr. President. Grazzi l-esperti u kol tal prezentazzjoni tagħhom jiena naħseb Illi semmew ħafna affarijiet bosta ġrabi fuq il-kondizjonijiet mhux adattati li jeżistu tax-xogħol, il nuqqas ta' infrastruttura, in-nuqqas ta' sikurtà wkoll fil-postijiet tal-parkett, eċċetera. Daw l-istess problemi jenna snin id-diskutu għam l-impressjoni tijaj i illi permess li t-proposti l-ġodda. Is-situazzjoni mux bil-fors ħatmur għall-aħjar il-Parlament u il-Konsill Ridi jaċċertaw li ma jkunx hemm loopholes li jistgħu jiġu manipolati għal skopijiet kriminali. Għalhekk jien nixtieq insaqsi daqsxejn dwar il-perjodu ta' mistrieħ kull kull ġimgħa. Għalija din hija kwistjoni ta' sikurezza. L-esperti qed jaqblu illi in-nuqqas ta' sewwieqa hija wkoll minħabba reputazzjoni li għandu s-settur. Illi huwa settur tant kumpless. Max nirraġuni għalfejn daqshekk ftit sewwieqa grazzi sur baħ issa sur Nielsen, membru tal-Kumitat ta' Trasport. U rapporter ukoll fuq aċċess għal xogħol fis-settur tal-ġar trasport fl-art. Iva naqbel ma' rapporter dan huwa pakkett kollox jew xejn kollox jorbot. Naqbel ukoll ma dawk li qalu li jista' jkollna regoli li kolna, jekk inti ma taċċertax li jkun hemm infurzar għal xejn għalhekk eħe takograf diġitali huma parti essenzjali biex wieħed jirnexxielu jilħaq l-iskop ħafna affarijiet li huma tajbini, ma l inforzar li iktar importanti mbagħad il letterbox companies. il modell ta' negozju kommerċjali huwa dak li qiegħed joħloq problemi dak qegħdin jgħidu ejja għandna u aħna ngħinukom ma tħallsux il-kontribuzzjonijiet soċjali, ma tħallsux it-taxxi. U din ovvjament mhix xi ħaġa professjonali. Issa, dawk illi huma involuti fil-ġar tal-merkanzija fuq livell internazzjonali kumpaniji u impjegati jgħidulna li jekk inti taħdem f'dan is-settur taf meta ħallejt pajjiżek taf fejn tista' tikseb xi kapotaġġ fi triqsek lura jekk inti ma tafx dan jekk inti ma tafx kif ħatħallas triqsek lura lejn id-dar għal dak xlantu Imbagħad fuq id-direttiva. Id-direttiva ma diex tiffunzjona. Qed tintuża s-sistema ta' trasport imħallat propju sabiex jiġu evitati regoli ta' kabotaċċju l il-ġurnata. Allura, intom Kif tixtiequ li din id-direttiva kombi tkun? Jina fl-opinjoni tiegħi nistgħu nqattaw kollox u nibdew mill-bidu. Grazzi Sur Nelson. Signora Lopi Fontanio, inti rapporter tal-opinjoni fil-Kumitat ta' Ampl propju fuq is-suq tal-merkanzija. Grazzi, Signor President, nirringrazzja l-esperti li ġew hawnhekk jindirizzawna llum u aħna il-koll għanna l-istess interessi fl-axar mill-axar li natu garanzija ta' kondizjonijiet adattati l ħaddiema Imma kif qalu ċertu esperti jina jbezzani illi dan qed jaffettwa wkoll is-sostenibilità tal-intrapriżi fis-settur speċjalment l-SMEs. Eh, fuq id-direttiva tal-posted workers nasab illi inti jekk għandek ħaddiema illi joħolqu ftit ġranet il-bot minn pajjiżhom m'għandhomx għalfejn bil-fors tapplika ir-regoli. Il-Kummissar tkellmet dwar tliet tijiem, pero dan huwa ftit wis. U kif qalet is-Sinjori Van der Vera, f'pajjiżi periferiċi speċjalment jaf ikun eh, problema. Imma meta inti tgħid perjodu ta' xar naturali xi tfisser li iridu jkunu jiem konsekuttivi u m'hemmx numru determinat kull xar li fih allura eh, sewwi jista' eh, jeżerċita l-professjoni tiegħu Umbat anki l-kwistjoni tal-kabotax dawn ma jistgħux japplikaw sa mill-ewwel ġurnata u ma taħsbux li dan allura ħajżid l-ispejjeż għall-intrapriżi. Fil-banda l-oħra illi neħejt illi qed eskludu il-vetturi li għandhom pista inqas minn 3.5 tunnellati għat nitkelmu fuq regolament 1071 u għattajdu li dina l-esklużjoni mandiġ tkun ta' proġudikazzjoni, li mandiġ proġetti jipreġudika il-kummerċ ħieles jew li għandu mandu jimmina laqas issu intern. Allura, l-SMEs ma tażbux li b'dawn ir-regoli ħajkunu qegħdin jaqalaw ħafna inqas flus allura li ħajkunu qegħdin idaħlu ħafna inqas u ma tasbux li dana jista' jeffettwa s-settur kollu. Grazzi. Mela, sinjuri esperti, smajtuhom il-mistoqsijiet tagħna, e varjaw ħafna mm, għandna mistoqsijiet dwar pieni, x'miżuri taħsbu li għandhom jittieħdu. Is-Sur Van der Karp tkellem dwar il-parkeġġar, il minna ħaddem għandu xieġi imħelġeċ li jipparteċipa u kol fil-qasam Għandkom żewġ minuti kull wieħed biex twieġbu. Naf mhux ħafna jekk iġobkom fil-qosor kemm tistu, Sinjura Van de Belt. Grazzi. L-ewwel nett il-komment li m'hemmx kontroll, ma naħsibx li dan huwa minnu hemm kontroll, forsi mhux biżejjed. Diffiċli ħafna li l-ispetturi jikkontrollaw l-affarijiet għax spiss ma jkunux jafu x'qed jiġri fis stat membru ieħor meta jwafqu trak fi triq ma jistawx jaraw kollox u ma jistawx imorru fil-pajjiż eh, minn fejn ġej dak it-trak, pajjiż t-oriġini. Konformità jekk ixbaxxa baxxa jista' jkun f'ċertu każijiet ma jdu naraw għalfejn. Hemm konformità baxxa l għanet għaliex ir-regoli mhumiex tant ċari hemm ħafna nuqqas ta' ċarezza u anke regoli jiġu interpretati b'mod differenti f'pajjiżi differenti fuq il-mistoqsija Sur Van der Kamp dwar il- um, il-postijiet tal-parkeċ. Eħe, veru, memx bizzejiet postijiet imma laqqas hemm model kommerċjali għal dawk illi jixtiequ jipprovdu dawn it-tip ta' parkeġġi per eżempju jekk tara il-highways tinduna kemm huwa diffiċli li wieħed isib post li huwa kbir biżejjed biex jakkomoda dawn it-trakkijiet kollha u joffri wkoll akkomodazzjoni għax-xufiera. Jiġifieri mhix kwistjoni tal m'hemmx kumpaniji li jridu jagħmlu dan imma m'hemmx mudell kummerċjali għalihom. Id-digitalizzazzjoni ma tkun kontrija, ovvjament, imma Dan jrid ikun possibbli għal kulħadd u mbagħad il-problema tal-SMEs. Ħafna kumpaniji żgħar ikun is-sit innifsu li huwa x-xufier ikun hu li qiegħed isuq anke fil-weekends u jrid jagħmel l-amministrazzjoni tiegħu stess u ħaġa diffiċli ferm. Imbagħad dwar forsi eh, il-perċezzjoni ta' dan it-trasport, ta' dan is-settur Eħe, minħabba raġunijiet demografiċi kultant ma nistaw aħna ma nammettux li memx bizzejed zazax li jagħmlu dan ix-xogħol. Grazzi. Grazzi Sur Parinjo. Mela, Jiena naħseb illi tiġa ħallas jekk inaqlajt tant u tinħallas iżjed ovvjament dana mhux qed jagħti qed ta' wisq tama għas-settur Mela, jekk fuq il-kustjoni tal-universitajiet, sew jekk inta twaqaf mit trak 30 minnhom Ha' ikunu twafqu telfu l-ħin u għalhekk tilfu l-flus, id-digitalizzazzjoni. Iva. Fuq l-smart tachograph. Inti trid twaqqaf biss il-dawk il qegħdin jiksru il-liġi mhux kulħadd Dan importanti anke għal GMP, ovvjament hemm soluzzjonijiet. Per eżempju, dikjarazzjoni previa. F'seba' u 60 tal-2014 għalfejn ma iċ ċentralizzata dil ħaġa fl-Ewropa. Dan għandu jkun ta' vantaġġ. U skont is-servizzi ta' kummissjoni kun hemm ħafna kun hemm inqas bżonn ta' kontrolli fit-toroq infushom mbagħad. il piramida demografika jatassew riflessa fis-settur. Irrid ikun hemm irrieda politika mal-ewwel qabel kollox u smart tachografs għandhom jiddaħlu u mill-inqas sentej wara u ġala darba da' dan tkun solvet ħafna problemi, Sur Bronski. Grazzi ħafna, Sinjuri. Jiena avukat, ġifri għandi sfond legali, imma fost dawk illi ma naħsibx li kollox irid jissolva bil-liġi. Għala, għaliex il-liġijiet il Eridu jiġu l għanet implementati u t-tieni net irridu naraw għalfejn mhux qed jiġu ehm, rispettati regolament tal-2016 tista' twassal biex xi ħadd li jkun nesa l-ġor id-dokumenti miegħu jus bħala kiser il-liġi b'mod serju. l-istess għandek imbagħad statistika, per eżempju fil-każ tal- ehm, ħinijiet tal-mistrieħ li tkollok il-prekondizzjonijiet imma mbagħad għall ehm, mistrieħ jekk il-kabini per eżempju jkunu tajbin ikollok ċertu speċifikazzjonijiet jkunu jirrispettawhom jistgħu jistrieħu hemmhekk għaliex le. Mbagħad għandek id-deroga tal-vetturi ta' inqas minn 3.5 tunnellati il-mistoqsija hi x'impatt ħajkollu il-post ta' fejn ikun ibbażat il-negozju, ximpat ħajkollu fuq is-sikurtà risposta probabbli hija xejn. Issa jintużaw it-tachographs u dan il-li ħajintuża biex jiddeterminaw il-ħinijiet ta' Eh, sewqan u mhux fejn jinsab in-negozju minn ħalla sal parkeġġi. Aħna fil-Polonja qegħdin nixtru postijiet ta' fejn jipparkjaw il xifira tagħna fil-Ġermanja u dan ifisser jkollhom post tajjeb fejn jistrieħu. Is-sur Engelhardt għal żewġ minuti. Iva nixtieq forsi ngħid xi ħaġa minna ħatijaj jiena ili nista' ngħid li minn ħatijaj nitkellem ukoll perspettiva ta' sewi u koll mħabba illi kont eh, attiv u koll anka bħala sewwieq ta' trakkijiet ta' 40 tunnellata fl-Ewropa, ġifieri nista' nitkellem kemm il perspettiva kum tal-wieħed li mexxa eh, fuq il-livell ta' amministrazzjoni u inka mill-perspettiva ta' sewwieq. Aħna dejjem rajna li żammejna wkoll ċertu kriterji u meta kellna bżonn nagħmlu kontrollu kol tal-dawn Ir-regoli jekk għamilna anka fuq il-ħin tal-mistrieħ naħseb li jista' jkun hemm possibiltajiet differenti hija naħsbu fuq sistemi differenti. Pereżempju, forsi nistgħu nagħmlu il-kabina żewġ metri il-post tal-mestri ħansi żewġ metri itwal pereżempju. Jiena naħseb li l-vettura għandha jkollha l-possibilità għall-menu illi jkollha s-servizzi sanitarji. Jiena naħseb eh, kien hemm min għalek li hemm wisq regoli jew ftit wis, jina naħseb li il-problema hija li regoli mhux konkreti biżejjed u mhux possibbli illi eh, t-kontrollom sew il- għassewwieq eh, il-25 sija ta' mistriex darba kienet eh, bizzejiet, iżda mhux dejjem tkun bizzejiet biex terġa' tmur lura għand il-familja biex tistrieħ. Il-problemi ta' sewwieq jistgħu jkunu pereżempju l-post fejn hemm servizzi sanitarji li mhux mhux ikunu kif suppost. il ħafna minn sewi għajku u jkollhom iktar ħin liberu ħin għal mistri li jkun jistaw jqattaw id-dar. U rridu naraw ukoll mill ma perċentwal huwa possibbli li aħna naraw li jkun hemm dan il-reġistrazzjoni u kif u naħseb li din hija xi ħaġa li għandha tapplika anke l-vetturi żgħar. Yes, Sur Rodriguez. Muy brevemente preguntaban si, si el problema es... Mella, saqsejtun jekk il-mistoqsija, jekk il-problema jiex l-applikazzjoni tar regoli. Le, kultant u manke leġizlazzjoni sekondarji illi ma jipermettux biex isiru kontrolli kif wieħed eh, jixtieq kultant għandek problemi bej pajjiż u ieħor, kultant anke fl-istess pajis stess ikun hemm differenzi. Għandek f'ċertu pajjiżi fi għandek ħafna sanzjonijiet un battara tara fejn isiru kontrolli u tinduna li qed isiru għal raġuni speċifika pereżempju. Ir-regoli tal-Unjoni Ewropea jimponu frontieri ġodda għattu, jina sepp li pakketta mobilità ta' meju għat weġiba li privat ta' il-Kommissjoni għabbaża dak li kien sar minn ċertu pajjiżi u l-Kummissjoni ħasset li forsi tista' tkun xi tendenza ġenerali. Ma naħsibx li dak il-pakket li ħoloq il-frontier, naħseb da frontieri kienu tellaw qabel ma daħlet indaħlet il-Kummissjoni. L-SMIs qegħdin toħolqu problemi, faċilitaw mi minn tom, xaħna per eżempju Għanna problema fis-settur tal-linja bil-kondutturi professjonisti f-sewiqa li ma tistax inti ikollok persuna li tidħol f'dan is-settur qabel ma jkollha ċertu età, per eżempju, ovvjament huma ħajfittxu eh, kondizzjonijiet li huma l-iktar li iktar jattiraw, maħna rridu li noffru daw it-tip ta' kondizjonijiet, grazzi. Santitik. Grazzi ħafna. Ma tantx kena ħin, id-dispjaċini, pero d-dibattitu se jitkompla. Se nipprova nagħmel taħlita tal-Kumitat tal-Employment tal-Xogħol tat trasport Signora Lucia Senska, għal-minuta trid titkellem fil-qosor ħafna. Grazzi ħafna, President. Grazzi, Iva, il-dispozizjonijiet prabta ma l-istennijiet politiċi qed ikunu addattjati għal dak illi bżonu ma naħsibx li qed ikunu addattati iżda biex nevitaw l-abbuż aħna għadna kemm smajna illi il-pis amministrativ qed isir iktar diffiċli Allura l-Kommissjoni qiegħda toħloq sitwazzjoni fil-postijiet tax-xogħol qed isiru iktar ta' pis finanzjaru wkoll. Huwa importanti li nkunu nafu li ma' influenza għandhom eh, dispożizzjonijiet fuq il-postijiet ta' xogħol. U għandi msossi oħra fuq il-postbox companies. Kif aħna ma nistawx nipublikaw lista tal-postbox companies? Aħna qegħdin eh, naraw illi il-pagi tassi għandhom ikunu publikati, allura ma jistaqal fejn ma jistax ikonna lista ta' dawn it-tip ta' kumpaniji wkoll. Merci. Signora Moran Chartier għal minuta. Grazie ħafna, President. Il-kellima tawar nofsinhar illum eh, raw kemm qed naħdmu fuq settur partikolari fit-trasport bittoro Iżda fil-direttiva tal-posting of eh, tal-ħaddiema aħna żgurajna li ma kienx hemm xi vaku legali. l kienet tkun l-ar ħaġa din din għatmur kontra l-interessi ta' settur, tal-ħaddima fis settur u anke għal-kumpaniji li għet jaħdmu fis settur Da' sekka li xinajt, pero nistan zitu kol illi dan il-punt huwa wieħed kruċali ħadd fl-Ewropa ħadd ebda persuni ta' minna ħaddem jew impjegat jista' jigwadanja xi ħaġa minn min vaku legali Iva, tista toqt fuq il-Komitat ta' Trasport ta' xaħna edna bir-reqqa kif intqal mill-Kummissjoni u Kummissarju koll li l-direttiva tal-posting tal-ħaddiema għandu ehm, ikopri u iħares is-setturi kollha speċjalment is-settur tat trasport. Mela, minimis jiena għax jiena korrelatur ukoll, jiena president u korrelatur. Mela, għawnek et natmu dwar il-kontrolli u l-ispezzjonijiet u kontrolli fuq il-tachigraf. Ma nistax nistennaw għall-2034. Punt ta' ordni, għax naħseb li inti suppost president neutrali, mela, mandek xie kollok xie dikjarzjoni politiċi jew jew eh, ta' kritiku, da' sekkelli xie najt pala punt ordni ċi tibqa neutrali. Jiena kont bisset eh, iż e, u għalli niddikjara l-pozizjoni tal-Komissjoni Ewropea kena smeħ maħħom fuq il-pakket tal-mobilta. Jina sen, nispiċa l-mistoqsijiet tijaj, un bat nisaw diskutu dan fl-imkien, fl-axħar tal-laqa, Sir Van Miltenberg. Inti t tkellim dwar il-takigraf għal 2034 eh, eh, tartwis eh, iżjed ma najra ħjar, iżda il-takigraf hija ħagġa digitali, u kwistjoni digitali l-lum il-ġurnata. Ifissru li l affariet jistaw jiġu programmati b'mod li Eh, mod li aħna ma nkunux kontenti bihom kif nistaw eh, intejbu l-kontrolli għax it-takigraf ma jistax jagħmel kollox għalina. Intkom lesti għall-Unjon Ewropea biex l-Unjon Ewropea ikolla eh, xi tip ta' pulizija Ewropea u Aġenzija Ewropea tal-Toroq dik hija l-ewwel mistoqsija tiegħi. It-tieni mistoqsija l-darboħra. Is-Sur Balas. Grazzi ħafna, President. Jina niġi mill-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali se nivotaw f'sija f'dan il-Kumitat fuq il-ħaddiema li jiġu postjati. Għandna xi emendi mill-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali. Iżda jiena ma nixtiex li jiġu adottati. Għax se jkun standard baxwiz li nifissaw Eh, le, nix vakum eh, legali għax għawnek edin fil-Parlament Ewropew u għandek raġun tfakkarna dwar dan u aħna u nistabilixu l-Aġenzija l trasport bit-Toru u aħna dottajni u anki fil-gwart tal-Smart Tachograph ġi adottat ukoll mill-Parlament u għanki l-Electronic Information Sheet għal għal sewwieqa l-passiġġiera u trasportaturi. Mela, issa fidejn il-Kommissjoni. Signora Grappini issa. Grazzi ħafna, President, Andy Knight. Il jiena smajt ħafna punti ta' ħafna kontradizzjonijiet mill-esperti u għandi xi mistoqsijiet għal kjarifika l-ewwel net għandna kontradizzjoni minn ċerti esperti li fejn jitkellmu dwar il-li il, il, il jagħmlu l-suq iżjed faċli u l-oħrajn iżjed restringenti. Aħna kulħadd huwa parti minn dan is-suq u għanna nieħdu konsiderazzjoni s-sussidjarjetà u nixtieq insaqsi lilkom kull wieħed kif tiddefinixxu s-social dumping. Jiena smajt ħafna taħwit, salarju f'pajjiż partikolari u fejn hemm social dumping eh, jew le. Mela, għanna il-definizjoni eh, ta' dan il-konċett dwar il-social dumping, dwar il-sussidjarietà, dwar il-komplessità, illi da, se, da se jġenera għal eh, SMEs. Jek se konna uh, min se jivvjaġġa għal 3000 eh, km frotta partikolari dan xi fisser għal pajjiżi għandna nirrispettaw il-kontratti individwali bejn min iħaddem u l-sewwieq. X'se nagħmlu issa għal dawn il-ħaddiema? Grazzi jekk joġobkom zommu mal-ħin ta'kom, surdeli. Mela, pala shadow għal komitat ta' trans fuq il- għal PPE għandi żewġ affarijiet sarx l-ewwel net. Meta smajt l-esperti distinti tagħna, naħseb li għamlu għacċar ħafna il l-Komissjoni eh, f'din il-proposta hija eh, mixja fid-direzzjoni ħażina fejn trid tissoġġetta il-sewwi għal dawn regoli tal-posting u t-tieni nixtieq nisma' iżjed dettalji mill-esperti dwar pożizzjoni tal-SMEs. Għax tajna nisimgħu xi affarijiet eh, inkwetanti ħafna fil-gwar tal-red tape cutting tal-tuħ tal-burokrazija u anki jekk għandhom xi dettalji dwar l-impatt ta' dawn dispożizzjonijiet jew proposti tal-Kommissjoni frigward tal-SMEs. U kemm eh, kemm ix-xogħol se jkun eh, perikolat, kemm impjiegi se jiġu perikolati. Eh, Sir Ġelafska minn iċċet narak? Iva, tajjeb. Grazzi ħafna Iva, jina nishtin tal-prezentazzjoni li għadna kem smajna minn eh, smajna bosta esperienzi minn qasam ta' trasport intom ettu illi fiktar minn mit kas qed naraw li kien hemm problemi legali wkoll aħna din nitkellmu lura fuq l-interpretazzjoni tad dispożizzjonijiet fuq l-istati membri Unqas ta' ċertezza legali għal dan huwa sinjal għalina li aħna fil-Parlament Ewropew għandna nieħdu ħsieb il-fatt li għandu jkun hemm ċertu ċarezza legali. Id-dispożizzjonijiet għandhom ikunu raġonevoli. U f'dak li għandu x'jaqsam mal-kontroll, aħna din ngħidu li forsi hemm ftit kontroll U din mi ħaġa tajba, din hija forsi minħabba l-fatt li l-affarijiet huma komplikati kien hemm espert li tkellem fuq kemm hija komplessa s-sistema. Anka jekk ħana naslu biex nimplementaw dan il-pakket ta' mobilità minn kollu jran jibati ħabba fejn. Euh, tu d'abord un Mela nkellem li l-ewwel net. Naħseb illi meta nitkellmu dwar il-protezzjonizmu, meta nitkellmu dwar il-protezzjoni għal ħaddiema, din hija ħaġa li tista' tħawdek. Ehm, l-ewwel net din il-direttiva tal-posting tal-ħaddiema jista' tista tiddajje fil posting tal-ħaddiema taħt il kapotaġ li huma marbutin mal-vjaġġ tar-ritorn. Diffiċli wkoll li torganizza dawn il- dawn il-vjaġġi tas-sewwieqa biex ikollhom il-ħin fejn ikunu jisaw jistrieħu kull ġimgħa ta' 45 sija f'post deċenti ħafna minn dawn il-parkeġġi dan postijiet fejn tipparkjaw huma monitorjati li huma finanzjati mhumiex qed jintużaw u oħrajn uffiċjali huma pakkjati mhux uffiċjali huma pakkjati dan għax trid tħallas għalihom għalkemm għandek il-kondizzjonijiet li għandhom il- l-aspetti kollha tas-saħħa u tal-indafa li li huma meħtieġa issa mbagħad il-nuqqasiet fil-perjodu tal-kabotaġġ dan ma jwaqqafx il-prassi legali fil-gwad tal-kabotaġġ ter rankel. Qabel ma nsaqsi mistoqsija għandi kumment ġenerali naħseb li għandha tkun il-bażi assoluta tal-dan dibattitu il-suq intern huwa in-nies u mhux in-nies suq intern naħseb li dan għandu jidher biċ-ċar qed nitkellmu dwar eh, drittijiet eh, bażiċi u ħarsin soċjali bażiċi u naħseb li din hija l-linja bażika li għandna neħdu issa. mistoqsija tiegħi huwa fil tal-infurzar il-kellim qalu li hemm problemi fil-kontrolli. Jiena tinsaqsi għandna bżonn ta' kooperazzjoni Ewropea iżjed jekk ninsalaw aġenziji fil tat tal-trasport fuq it-toroq jew ispettorati biex nikkontrollaw aħjar li ma regoli mhumiex infurzati llum. Nixtieq nikseb l-opinjoni tagħkom fuq l Grazie Grazzi ħafna. Signora Ayla Senda, għandek il-kelma għal-minuta. Minuta? Iva, jena xtaqt l ewwel net. Najt illi. zbilanċ. zbilanċ fil-rigward illi il-xofir jiġi jisu dak responsabli minn kollox u mux l-intraprizi. U jena naħseb li hemm bżonn ta' blacklist tal-intraprizi illi qegħdin. Mhux biss japprofittaw mis-social dumping, imma naħseb illi tkun ħaġa tajjeb illi tkollna blacklist kull sena illi ikunu involuti f'dawn il-prassi. Ħaġoħra, il-pajizi periferiċi ħatmu blaħa u kulħadd jaf li l-Ewropa hija mill-Portugal sal-Baħar Iswed u minn Finlandja sa Napli u Sqalija u ovvja dawk li qegħdin fil periferija ħajkollhom spejjeż iżjed minn dawk il qegħdin fiċ-ċentru. U għalhekk xtaqt. Insaqsijin kif qegħdin jittieħdu konsiderazzjoni s-sitwazzjonijiet tal-pajjiżi periferiċi. U mbagħad jiena il-President taqsa l-mistoqsija tal-kellima. Euh, non, c'est Monsieur Peter Lundgren. Veuillez respecter votre temps, soyez... Euh. Il-kellem li mi se kiex bagżom mal ħin li għandek allokati kieġbok, sirlunjen. Grazzi ħafna Iva, kif tafu jiena kont sewwi għal ħafna snin qabel ma spiċċajt fil-Parlament Ewropew. Inti, naturalment, il-ħin tal-mistrieħ ħadistriħ aħjar fil-lokanda iżda jekk tkun tixtieq ikollok kontroll aħjar fuq il-merkanzija tiegħek inti tista' allura tara jekk tippreferi tistrih fil-kabina, tistrih hemmhekk iżda jekk eżempju tkun tixtieq illi tikol hemmhekk forsi din hija xi ħaġa li għandha tkun possibbli wkoll. Anka l-kwistjoni tal-kabotaġġ din hija xi ħaġa li sfortunatament mhijiex sitwazzjoni li għadna nistgħu nikkontrollaw jekk inħarsu lejn professjoni illi hija ħażina li mhijiex qiegħda tkun implementata kif suppost, issa qed naraw li hemm trakkiet anke ivvjaġġaw tivvjaġġaw vojta minħabba li issa mħabba l-kabotax sar irħis ħafna tista' eh, li jkun hemm vjaġġ tal-merkasija. Iva, grazzi Iva, jiena nista' ngħid li regoli li għandna bħalissa mhux qed jaħdmu tajjeb. Hemm ħafna kumpaniji li qegħdin jik ħaddiema biex u kol vjeġġi f'pajjiżi irħas. Allura dan qatt ma kien lan tas-suq intern kif riston nsolvu il problema ta' nuqqas ta' kompetizzjoni ġusta jekk ma jkollniex ir-regoli tal-istazzjonament tal-ħaddiema. Grazzi ħafna, Sur Ertok. Grazzi ħafna jiena nixtieq illi nammetti li daqsxejn id-dizappuntat minħabba li l snin nisimaw mill-esperti d'istess pozizjonijiet. Jena kiku xtaqt li kiku minnaħa tal-esperti, aħna ikolna u kol proposta li naraw kif nistaw nsolvu din il-problema. U anka il-rappresentanti ta' tipi. Jena nismajtkom tejtu l-intom tixtiequ li jkun hemm l-istess paga għal l-istess xogħol. Din vera l-pożizzjoni tagħkom minħabba li hemm ħafna kumpaniji mill-Ewropa ċentrali u tal-Vanti li ma jaqblux ma dak li qed Grazzi ħafna s-sur Kisteler jekk jogħġbok. Grazzi ħafna jiena smajt bċertu simpatija wkoll għal pis amministrattiv li jista' ikun il-konsegwenza ta' dawn ir-regoli ġodda issa ma nafx jekk aħna ux qed nitilfu l-opportunità nizzaw l-tagographs il-ġodda li jistgħu jipprovdu għal kopertura 24 sija kull jum tal-attività tas sewwi ġifieri konna din il-faċilità li tista' tintuża minn dawk li ħadmu bil kabotax u fl-istess ħin ma xin insemmu wkoll is-servizzi tal-infurzar. Irridu niżguraw li ma jkunx hemm żbalji ta' natura kriminali, jiena nixtieq insaqsi għalfejn domtu 15 sena biex tintroduċu l-smart tachograph. għalfejn ma nistawx nimplementaw din is-sistema iktar malaru jekk il-kumpanija ta' trasport ħaj ikunu eddin issa ikollom xogħolhom iktar faċli nħabba ħaj kollom xogħol amministrattiv, allura mhux aħjar li jkollna tachographs. Grazzi ħafna. Issa 20 sekonda li sur Tukin li ma kien ma kienx qed jifhem kemm kellu il-ħin biex jistaqsi mistoqsija sur Ertok. Grazzi ħafna. Iva, il-mistoqsija ta' tiegħek biex jiena saqsejt iżdan mistoqsija li nixtieq insassi li tijef. Huwa veru illi il-ħin tal-mistri wieħed bil-forsi jrid taqattaw f'lukanda Unbat toqt iż-żomma ċertu kriterji tal-prezzijiet tal-lokanda minn flok fil-kabina, din hija xi ħaġa li nistgħu nsibu kompromess fuqha. Monsieur Riquet, la parole est à vous pour une minute. Grazzi ħafna. Iva, Signora President, għandi żewġ mistoqsijiet. Jiena smajt differenza fl-opinjoni ta' żewġ esperti minħabba li jekk hemm differenza bejn il-pagi tal-Lilvant jew tal punent tal-Ewropa. Jiena smajt illi l-affarijiet huma mexin differenti. Allura nuqqas ta' sewwieqa dan huwa minħabba s-settur fih innifsi u kella minħabba li sewwieqa mhux qed jitħallsu biżejjed tas-servizzi li qed jingħataw. Proset kont effiċjenti ħafna 30 sekonda. Proset. Is-Sur Tokowski għal minuta. Bardzo dziękuję. Merci, Madame la Présidente. E, Grazie ħafna it-naqis tal-pis amministrattiv biktar regoli din hija diskussjoni li qed nagħmlu llum. Almenu hekk jidher li jiena jiena naqbel ma dak li intqal mis-Sinja Grampini illi aħna niddefinixxu is-social dumping illi kulħadd bażikament għandu jingħata l-istess paga għall-istess xogħol. Iżda jekk dan jitwessa wkoll biex ikopri lill kumpaniji mbagħad se jiġri. U għandi mistoqsija wkoll sur Lovronski. Nixtieq insaqsim ħabali u tkellem fuq l-istazzjonar tal-ħaddiema illi dan għandu jkun esklus li tlettijiem mhux biżejjed mela kemm il-jum huwa biżejjed. Grazzi. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Zlotowski. Madame Demon. Grazie ħafna. is signora De Monte jkjoġbuk għal-minuta. Grazzi ħafna Signora President Melas xiftit u mistoqsijiet fuq il-postijiet tal-mistri intom taħsbu li possibbli li jkun hemm ukoll anka bil-ħlas xi tip ta' project financing ħalli bekk jekk ikun hemm investiment min-naħa tal-privat li jkun jista' joffri tariffi aħjar anke lis-sewwieqa, it-tieni mistoqsija u l mod ta' kif aħna nistgħu insolvu l-problemi li jaffaċċaw is-sewwieqa transkonfinali. Iva, jina, kemm il-darba sa' sejdin il-mistoqsija, mux dejjem irċivejt weġiba anka fil-komitati l-oħrajn. Intom taħsbu li l-kabotax jista' ikun mhux daqshekk ċar fil-każ li jkun hemm eh, vjaġġ transkonfinali kif nistgħu nsolvu din il-problema allura, grazzi. Grazzi ħafna Sirvan Mittenberg issa jekk jogħġbok għandek minuta. Grazzi ħafna Ivan di mistoqsija sempliċi minħabba li aħna smajna ħafna mistoqsijiet differenti. Iżda l-mistoqsija tiegħi għall European Road Haulers Association u anke għall-ETF Nsaqsikom intom bdejtu bid-dialogu soċjali bejnietkom u intom kapaċi illi toħorġu bi proposta konkreta bħala proposta ta' kompromessa biex tatina il-bazi importanti illi għanna bżon ħalli aħna kun nistaw nieħdu l-passi li jmiss fis-sena li jmiss qabel ma jintem il-mandat ħalli nsibu kompromess Għanna ħafna mistoqsijiet iżda inqas tweġibiet jinn tama li nizaw il-ħinijiet, il-ħin li konna matul il-kumitati biex tajdu l-ġinija l-pozizjoni ta'kom iżda meta jkonna smieħ ikun il-waqt tal-mistoqsijiet u tweġibiet mux tal-istqarijiet. Grazzi ħafna. Issa għandek żewġ minuti biex twieġeb il-mistoqsijiet. Naf li m'għandekx ħafna ħin, iżda naħseb illi jekk għandek iktar tweġibiet imbagħad tista' tressaqhom bil-miktub. Kien hemm ħafna mistoqsijiet differenti fuq il-kumpaniji li mhux qed jirrispettaw il-liġi, il-kabotaġġ. Jekk aħna verament nistawx naraw intom tinsistu fuq il-xewqa tagħkom li jkun hemm l-istess paga għall-istess xogħol. U s-sur Hertog staqsa jekk lokal kompromess biex il-ħin ta' mistrieħ issewi għajaddu fil-kabina jekk hemm bżonn, pereżempju, l-mistoqsija ta' sur Rilke wkoll. Kien hemm ħafna mistoqsijiet tajbin Signora van der Palt, Iva, il-kumpanija dejjem titqis li għannoċenti kemm ma jkunx hemm prova tal-ħtija ġifiri għandu jkun hemm ukoll prova ta' social dumping. Il-problema hija li m'għandniex definizzjoni ta' social dumping, dumping jekk tqassaqsu l-inna l-ħamsa. Aħna l-kol kikun tagħtukom definizzjoni differenti ġifiri għad diffiċli, konna definizzjoni tajba waħda koerenti u armonizzata sa fuq il-parking spaces, dan huwa business model li għadu ma jeżistix. Hemm nuqqas ta' postijiet u miex daqshekk realistika laqqas anke meta nħarsu lejn in-nuqqas ta' sewwieqa jekk nippruvaw nifmu għalfejn hemm nuqqas ta' sewwieqa forsi nista' nwieġeb kelma sempliċi, spjegazzjoni sempliċi. Jink ikun wieġeb minħabba d-demografija minħabba li għandna għazzazah li jixtiequ jew li jistgħu jagħmlu dan ix-xogħol. U anke fuq id-dialogu soċjali li UTR huwa interessat ħafna sabiex jipparteċipa fid-dialogu soċjali u aħna nixtiequ illi nilqu kompromess mal-kollegi mal-reprezentanti ta' train unions, għalli bekk ikonna definizjoni tajba. Iżda aħna wkoll rajna li hemm differenzi bejn kumpaniji tal-vantu tal ponent tan-nofsinhar tat-tramuntana jekk qed nitkellmu fuq l-istess paga għall-istess xogħol, aħna ma nistgħux nagħlqu għajnejna dim il-problema ewlenija ġifiri l-fatt li hemm differenzi kbar fil-pagi U anka jekk ikun hemm sewwi iljet jitħallas l-istess paga, il-kumpanija se se jkollha spejjeż differenti għabbażi tal-pajjiż fejja stabbilita. Grazzi ħafna. Is-Sur Parijo għal żewġ minuti. Mela, l-Aġenzija Ewropea aħna tkellimna mal-imsieħba soċjali bażi tal-kriterji li kienu stabiliti, ġifieri din xi ħaġa importanti ħafna parti minn hekk il-kontradizzjoni dwar ir-rispett jew nuqqas ta' rispett tal-liġi, iva aħna nixtiew li l-liġi tkun irrispettata, però x'għandna nagħmlu eżattament? Il-liġi liġi ta' xogħol tapplika b'mod differenti skont fejn ikollok ir-residenza abitwali u din hija xi ħaġa li għandha tapplika kullimkien. Anka fuq il-koordinazzjoni dwar il-kapotaġġ nafu illi l-ikbar federazzjoni tal-ħaddiema fl-Italja kidbu dokument fuq eh, il-kapotaġġ. Huma kidbu fuq dan ukoll anka meta' tkellmu fuq il-takograf digitali. Nafu l-affarijiet jistgħu jkunu differenti anke fuq id-differenzi bejn is-salarji bejn l-Lvant u l-Punent. Eh, Dinja kollu raġuni ewlenija jekk naraw li il-pagi qegħdin jitħallsu nafu li xorta waħda hemm ċertu pajjiżi fejn hemm problemi kbar. Aħna fis-27 ta' Ottubru għandna appuntament għal dialogu soċjali ħan naraw li msieħba soċjali kontribwixxu wkoll dan id-dibattitu aħna ħankomplu nagħmlu il-parti tagħna u dak li hemm bżonn li nkomplu nagħmlu huwa li nħarsu li t trasport transkonfinali. Iva, il-problema hija illi nixtiequ li jkollna spezzjonijiet u kontrolli u koordinazzjoni bejn pajjiżi. M'hemmx servizzi Ewropej li joffru dan it-tip ta' servizz. Grazzi ħafna. Iva, fuq il-lista il tal-Postbox Companies, Iva, aħna favur jista' jkun hemm xi 1500 minn dawn il-kumpaniji u din ħat wassal allura sitwazzjoni għal xi elf kumpanija żdan kolla. kollha. It-tili sosja kienet ċħat konsegwenza għal assu iva il-kompetittività għal l-oġġetti u anka għal qasam tal ta' trasport u l-kompetittività nafu li l-prezz dejjem ikun eh, importanti ħafna u anka tachografs intelligenti digitali din hija xi ħaġa illi jiena diġà investigajta minħabba illi kontet naħdem qabel fil-Polonja f'dan il-qasam naf illi konna użajnieh, nafu li kien hemm ċertu problemi, però rajna wkoll illi hemm ċertu sewwieqa illi raw illi dawn l-affarijiet diġitali ma kienux għaddin jaħdmu tajjeb anke fil-kas ta' retrofitting instabet l-istess problema. il istazzjonar u dawn l-esklużjoni ta' dawn ir-regoli, l-eċezzjonijiet. jekk aħna ħanibqaw tal-opinjoni illi minuta wadaħa tkun ġurnata, allura aħna nistgħu nintroduċu għax RTM id-dialogu soċjali. Id-dialogu soċjali jista' jkun marbut anka mal- um, eh, through ma trade unions, aħna ma solidarna ħdimna u koll u implementajna u koll inizjattiva ġdida. Kellna u koll konflitti iżda fid-dati u kibbasta konflitti oħrajn li għalulna illi anka fuq il-kwalitajiet tas-servizzi rridu nagħmlu xi ħaġa, aħna rajna illi kien hemm qalilna jekk dawn mhix l-istess servizzi. Grazzi ħafna, Iva, il-Postbox Companies naturalment din xi ħaġa li aħna favorija l-Aġenzija Ewropea għal trasport din hija xi ħaġa li aħna favorija wkoll għalfejn għallura mux għatir naxxila s-sewi għajmurru l-ura fid-djarom 25 sija. Jiena f-sex minuta għajkun diffiċli ħafna biex nwieġeb il-mistoqsija, il-mistoqsijiet kollha. Jiena naħseb il-modell tal-biznis huwa illi huma ikunu ħafna barra bid-djar minħabba li bekk ikunu mhux ikun hemm il-possibilità li huma jkunu jistgħu jistrieħu minħabba li l-business model mhux qed jipprevedi illi jkun hemm din il-possibilità dak li qal Lundgren huwa ta' veru u minnu wkoll aħna rridu nqisu wkoll kundizzjonijiet tal-ħidma u aħna ippreżentajna wkoll ċertu soluzzjonijiet, iżda naħseb illi rridu nerġgħu nitkellmu wara illi nkunu implementajna ċertu mis-soluzzjonijiet. Dialogu bejn l vant u l-Punent aħna tkellimna ħafna fuq l-affarijiet illi rridu nitkellmu dwarom u anke fuq Il-problemi li ħna kanna xi ħames snin jew sitt snin ilu. Il-kundizzjonijiet qafas, il-pagi u anke l-kundizzjonijiet personali dawn huma verament punti importanti. Aħna ħdimna ħafna fuq il-level Ewropew u kol ħalli flimkien ikun nistgħu nsibu konsens eh, bejnietna. Grazzi. Merci beaucoup.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 naħseb li hemm bżonn ta' koordinazzjoni fuq il-livell Ewropew sabiex insolvu problemi jiena dejjem kont favur is-soft law tal-Unjoni Ewropea naħseb li hemm ħafna strumenti li nistgħu nużaw biex insolvu l-problemi. Ikonu proċedimenti anke ta' fil-każ ta' ksur ta' liġijiet u sanzjonijiet li jistgħu jkunu implementati forsi dawn huma soft law m'għandhomx eh, tifsira eh, mhumiex obbligatorji, xortu xorta waħda jistgħu jgħinuna sabiex aħna ninterpretaw tajjeb il-liġi tal-Unjoni Ewropea u anke fuq is-suġġett tal-Aġenzija Ewropea tat-Trasport din hija xi ħaġa li għandha tavalwa l-Unjoni Ewropea di interessanti però ma naħsibx li din hija kwistjoni eh, li rridu niddeċidu aħna iżda dawk li jieħdu ħsieb il-budget jiena naħseb li hemm bosta aspetti importanti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 Grazzi ħafna sa nistiden l-kollega tiegħi għal żewġ minuti biex tikkonkludi fissem il-kull empl un batina ħan konkludi wara. Thank you, it has been eh, Grazzi ħafna Iva, kienet eh, verament eh, okkażjoni interessanti l nisma dan il dibattitu kien dibattitu fuq id-deċenza fuq il-fat li aħna rridu naħdmu flimkien biex nikkompetu ma' livell iktar baċ ta' ambizzjoni. Aħna ma nistawx nikkompetu biss bejn l-istati membri fl-Unjoni Ewropea. Irridu nikkompetu mal-bqija tad-dinja. Nistaw ikollna kompetizzjoni ġusta jekk kulħadd iħossu illi U trattat tajab u b'mod ġust, jena nasab li f'dan il-kontest kienet diskussjoni verament tajba, siwja, nirringrazzjakom il-koll tal-li kontu għawnek, l-lum, u kontu għawek fiħdan dan il kumitat fil kumitat empl dal-waqt ħajkonna seduta ta' votazzjoni ġifiri ħankunu nipruvaw nintemmu din id-diskussjoni. Ringrazzakom il-kol tal-li kontu għawek u grazzi tal-li tajtuna u semtu maħna esibijiet ta'kom u l-esperienzi ta'kom fuq din kwistjoni tant importanti. Grazzi. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Quelques mots de conclusion au nom de la Commission Transport. Mela, Jiena qed nipprova nikkonkludi. Sorti. Ce débat est trop important pour dan id-dibattitu huwa wis importanti biex tintaqra rabbuħek dan huwa smieħ illi jagħti ukoll reazzjoni għax-xogħol li sar fuq il pakka ta' mobilità. Anke jekk il-Kummissjoni għamlet ħafna xogħol, aħna irridu illi insolvu il-problemi li għadhom pendenti, kwistjonijiet soċjali pereżempju kif qalet ukoll il-kollega. Aħu, intom ħassejtu l-affarijiet personalment meta rajtu per eżempju il-kondizjonijiet xendinijiet użi li għedin jiexu fjom dawn il-ħaddima u issa wasal il-waqt illi nwafqu dawn l-affarijiet rridu wafqu l-letterbox companies u rridu il-koll nkunu tassew l-esti illi jisiru kontrolli dan importanti. Il-Kommissjoni Ewropea wkoll semmita dil ħaġa u semmit ukoll il-kwistjoni tal-paga ndaqsa kundizzjoni indaqs, xogħol indaqs u ma nistgħux nibqgħu njoraw l-affarijiet. Jekk nagħlqu għajn waħda għal ċertu kwistjonijiet, bażikament aħna kompliċi fl-inħallu eh, il-min jaqra ti proġett Ewropew grazzi tal-li ġejtu tant numerużi għal din il-laqa narakom il-kol fil-Kumitat ta' Trasport.